Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Herzlich willkommen, liebe Kollegen. Jek ġobkom hudu poskom nil-għakom, eżis uh, kollegi, jina nishtiq il-niftaħ il-konferenza tal-prezidenti dwar il-rapport il-ħarġ mill-Konsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet nixtieq nilqa il-President tal konsil Ewropew is-Sur Van Rompuy u l-President tal-Kummissjoni il sur Barroso. Nilqakom fostna eżis kollegi. Sinjuri, l-ewwel punt fuq l-agenda tagħna kif tafu il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea il-deċiżjoni tal-Parlament dwar il-kalendarju tas-sena d-dieħla issa kien iddikjarat li kien irrit ikun iktar deċiż issa rrit naraw nkompla dajjem bil- uh, bil-laqat tagħna ħalli nkomplu noħolqu iktar ċarezza skont il-proċess leġislattiv għal din raġuni jiena nixtieq ngħid illi fit-tnejn 14 ta' Jannar jiena nixtieq nistedinkom sabiex nerġgħu nibdew bix-xogħol tagħna. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll il-konferenza tal-Presidenti ħadd terġa' tiltaqa' fl-10 ta' Jannar ħalli mill-iktar fis possibbli aħna nkunu nistgħu infasslu kalendarju ġdid għas-sena d-dieħla. Ġifiri fl-14 ta' jannar aħna nibdew bil-laqat tagħna fi Strasburgu u fl-10 ta' jannar ħaniltaqgħu aħna il-Kumitat ta' Presidenza ħalli bekk aħna nkun nistgħu nippreżentaw il-kalendarju l-ġdid fi Strasburgu fil-bidu tal-laqat tagħna u tal-ħidma tagħna tas-sena d-dieħla. Issa sabiex niftaħ din il-laqa jiena nixtieq insaqsikom jekk hemmx ċaħat minnkom li rritu iressaq xi kumment eh, dwar il-proċedura jekk Memħat naħseb li nistgħu naċċettaw l-aġenda e kif kienet proposta kom Surudi Kjoġbok. Sur President, ġavid. Euh, Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt nġbid l-attenzjoni l-artiklu 15, paragrafu 6 tal-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jgħid li l-President tal-Kunsill Ewropew irid dejjem jiġi jkellem lill-Parlament ħalli jħabbar riżultati tal-Kunsill Ewropew. Iżda aħna rajna li f'dawn l-aħħar ftit xhur il-President hija tiġi indirizza lill buro U din m'għandha xejn xtaqsam ma' dak li aħna din nagħmlu fi Strasburg u l-problemi li għandna fi Brussell, iżda fil-passat l-iskambji politiċi li aħna kellna dejjem saru fil-plenarja, iżda issa milli jidher ma nafx li ma regoli qed tirreferu, dan mhux qed isir u ma nafx eżattament dan ma kienx rifless fir-regoli. il-President tal-Konsill Ewropew dal-waqt ħajjiġi fil-plenarja fil-plenarja tal-Parlament ħalli jkun jista' jagħti r-rapport tiegħu fis il-Kunsill Ewropew. Il-fatt illi din l-aħħar li kellna tal-Kunsill Ewropew kienet magħluqa fil-fatt aħna ħajkonna l li jmiss plenarja fl ebba ta' jannaru dan wassal għal fatt li jkun hemm talba m'naħa tal-Parlament ħalli bekk aħna nlaqgħu il-konferenza tal-Presidenti ħalli bekk il-President tal-Konsill ikun preżenti fil-Parlament mill-iktar fis possibbli mhux noqogħdu nistennew sal-plenarja f'jannar, issa li jkun hemm il prezenza tal konsil issa għawek fil-Parlament ftit wara il-laqa tas-summit u jiena naħseb illi nistgħu naqblu mal-fatt li nistgħu niddiskutu mal-Sur Van Rompuy ma' Sur Barroso qabel ma kieku kellna noqogħdu nistennew li jiġi fil-plenarja ġifieri f'Jannar tal beta ta' Jannar. Issa qabel Naddu issa sabiex nisma' Sur Van Rompuy. Eżis kollegi, il ġimma li għaddit kienet ġimgħa tajba għall-Unjoni Ewropea, waħda nistgħu niftakruha id-nhar it-tnejn li għadda aħna konna għażlu biex nirċievu l-premju tal-paċi u fl-erba, l-erba fil-fatt il-Ministri tal-Finanzi irnexxilhom jiftehmu fuq ftehim ġdid għall libija u dan ħajkun żgur wieħed mill-passi l-iktar importanti għall-aqda monetarja. U aħna fis fil fatt eh, aħna wkoll tajna siljan is-sinjal li l-Ewrop sebtax bil-pajjiż ħatibqa' magħna u l-ġimgħa aħna wkoll diskussjoni fi bejnietna fil-Kunsill Ewropew dwar il-mod ġdid ta' kif aħna ħammexxu x-xogħol tagħna fiż-żona Ewro aħna qegħdin ngħidu wkoll li apparti minn dak illi diġa ftemna fuq għom aħna ħanipruvaw nagħmlu minn kollox sabiex inkomplu niftehmu. L-ewwel rridu nsaħħu s-sistema bankarja. F'dan il-kuntest il-progress li ntlaħaq fuq l-SSM fil-fatt kien verament importanti ħafna dan ħajsaħħaħ is-settur finanzjarju tagħna li kieku kellna dan il-livell ta' supervizjoni għaxar snin ilu, il-kriżi finanzjarja żgur illi qatt ma kienet se tkun daqshekk negattiva li na l-koll. Aħna dan il-progress inħaqni f'temp ta' ftit xhur f'Ġunju konna għadna lura ħafna mbagħad ir-rabel tal-Presidenti fil-fatt tal-Presidenza tal-Konsil fil-fatt resqat proposta u fit-żmien tliet il-Ministri nexxilhom jilqu ftehim u l-pożizzjoni tal-Parlament kienet diġà ħarġet fuq il-livell tal-komitati u l-esti issa il meċu il-proċedura leġislattiva sa tmim taħħam, Mbad f'ġunju aħna fil-fat tlabna sabiex niddiskutu d-dettalji u nifinalizzawhom sa Deċembru. U fil-fat il-Konsil tal-Ekofin nirnexxin nemelek u dan juri illi l-Unjoni Ewropea meta tkun trid tista' tieħu dawn id-deċiżjonijiet importanti ħafna f'waqthom u li dan huwa xhieda tal-kredibilità tagħna. Issa dwar l-SSM dil-proposta naħseb li ħriġna hija bilanċata ħafna edha s-servi l-tiġijiet ta' dawk il-membri ta' zona euro u aħna dinun nqisu kol tiġijiet ta' dawk li mhumiex qegħdin jieħdu sem fil zona euro. Dira sistema sempliċi jista' hemm asma ċara tal- tal-dmirijiet bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorità Bankarja Ewropea aħna qed naraw li l-Bank Ċentrali Ewropa ħajbqa' eh, kollu s-setat ta' supervizjoni u jibdejjem ħares l-integrità u s-servizzi finanzjarji. Iżda aħna ma waqafniex hemmhekk, aħna fil-fatt din naħarsu l-qudiem ħalli naraw il-passi li jmiss se jkunu. Dawn huma importanti ħafna wkoll għaż-żona euro U kif tafu, aħna daw ħarisna li jom u koll għabbażi tar rapport li jina ħejjajt fl-imkien mal-President Barroso, President Draghi u s-Sur Juncker Dan id-dokument huwa bbażat fuq il-rapport interim li kien prezentat f'Ottubru li għadda u verament qiegħed jirrifletti l-parteċipazzjoni importanti ħafna tal-Kummissjoni permezz tal-blueprint li ħarġu u l-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew ukoll speċjalment fuq l-arkitettura tal-Unjoni Ewropea u anke fuq l-SSM, iż-żewġ rapporti illi kienu mresqa minn Marjana Tejs. Jiena ukoll tkellimt ma' Sinjura Tyson kif ukoll mal-President ehm, Provanx Beres tal toħet mill-kumitati ta'kom. Jiena aħna qegħdin nippruvaw naraw ukoll li fil-bidu tas-sena d-dieħla ħankun nistgħu nistabilixxu qafas operattiv illi kollu bosta legacy act sali meta l-SSM kun stabilit li mekkanizmu jkollu l-opportunità li jerġa' jikkapitalizza il-banek mill-ewwel mingħajr ma jkun hemm iktar proċeduri u skont proċedura tkun diġà miftiema aħna wkoll ħaniftehmu dwar il-fatt li meta l-SSM ikun stabbilit u jibta jaħdem sewwa ħajkonna bżonn ta' regolament wieħed ħalli bekk niskuraw li kull bank fil-stati membri qed jipparteċipaw ikun nistgħu insalvaw permezz tal-għodda li aħna jkollna fidejna sas-sena 2000, matul is-sena 2013 aħna ħajn resqu proposta, l-Kommissjoni ħatressaq proposta bilan illi aħna natuttaw il-proposta fiċ-ċiklu parlamentari bħalissa ħalli bekk aħna nippruvaw ntaffu r-riskju għal dawk li ħallsu t-taxxa ekonomija ħalli bekk niżguraw illi jekk bank falli aħna nieħdu azzjoni mill-ewwel u b'mod effiċjenti u naraw li dan ikun iffinanzjat dan il-bank mill-industrija finanzjarja. Stess dan ukoll ħaj jirrappreżenta pass importanti l qudiem U wara il-progress fuq l-Unjoni Bankarja din ħatkun dan ħajkun it-tieni qasam li għana nifukaw fuqhom u naraw illi l-ekonomija Ewropej ħajqorbu iktar lej xulxin. Il-punt tluq huwa sempliċi. Il-politika Ewropea huwa importanti ħafna l-interess komuni tagħna u Aħna m'għandniex munita waħda u 17 il-politika differenti, xi ftit mill-istati membri kienu immexxija ħażin ħafna għal snin sħaħ u għadu l-ura billi jihdu azzjoni fil-fat fuq dawn l-incidenti. Jina pala President tal-Konsil Ewropew ħan prezenta bosta eh, miżuri li huma possibbli jkunu implementati kif ukoll timetable li tista' twassalna sal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju tas-sena 2013 u naħdmu mill-qrib mal-President tal-Kummissjoni Ewropea u naturalment dan ħajsir dejjem wara konsultazzjoni sieħa mal-istituzzjonijiet l-oħra. Dawn l-erba' kwistjonijiet huma il-konsultazzjoni ta' riformi finanzjar fl-Istati membri li inkludu diskussjoni sante id-dimensjoni soċjali tal-EMU li ħajinkludi id-dialogu soċjali, il-kontratti ta' kompetittività u tkabbir bejn il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej u l-aħħar punt huwa l-mekkaniżmu ta' solidarjetà li jista' jsaħħaħ l-isforzi li tisiru min-naħa tal-Istati membri li qed jitlu eh, f'arranġamenti kontrattwali bħal dan dan kollu mhuwiex fin fih nifsu nistgħu naraw illi lan prinċipali tagħna huwa li aħna jkollna għaqda monetarja Ewropea li tkun b'saħħit aħna nistgħu fil-fatt nkunu nibqgħu b'saħħitna fuq il-livell Ewropew u fuq il-livell dinji jekk nibqgħu nkunu kompetittivi. Importanti illi aħna naraw li konna Ewropa stabli u ħafna minna illi jifukaw fuq l-istrumenti finanzjarji jinseħu dan il-punt. U naħseb il-kol kemm aħna naqblu illi f'dan il-proċess aħna rridu niskuraw ir-responsabilità sħiħa ta' dawk illi huma promossi għal sabiex jieħdu azzjoni fuq dan il-level u naraw li l-valur tal-Unjoni Ewropea huma mħarsa naturalment dawn huma punti li huma ta' relevanza kbira f'dan il-kuntest. Membri onorevoli nafu li huwa ċar li minkejja li l-kriżi ekonomika qiegħda teddet l-eżistenza tal-ewro xorta l-inna ħafna u ħafna x'namlu. Ħafna mix-xogħol ibes li diġa' aħna għamilna qed naraw fil-fatt issa riżultati tiegħu hemm iktar Eh, il-fiduċa fil-munita euro hija importanti ħafna sabiex konsumaturi u kumpaniji jirġu jibdew jafdaw fil-munita euro. Umbat naraw illi dan ħajkollu effett eventualment anka fuq is-suq tax-xogħol u dan importanti ħafna l rikupru ekonomiku. Nixxinna nilqu ħafna affarijiet f'dawn l-aħħar ftit snin. U s-six pack kien daħal fis-seħ dis-sena aħna nedejna il-mekkanizmu tal-istabilità. il mekkanizmu tal il mekkanizmu tal istabilità Eh, ekonomiku, ekonomika u aħna qegħdin nippruvaw naraw ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew fil-fatt ta', ta kontribut importanti ħafna sabiex taf il kriżi ekonomika u aħna irnexxina naslu għal dawn l-aħħar deċiżjonijiet il-ġimgħa li għaddiet dwar is-supervizjoni tal-banek. Jina dan diġa ħan għan komplinejdu il-progress tana ħajsir ftit ftit bil-passi zzar, pero dawn il-passi zzar aħna ħet nibqaw noħduhom forsi l-Unjoni Ewropea ma kellix lodda f'idea illi teleb eh, kriżi ekonomika ta' dan il-kobor. Iżda dawn lodda fil-fatt kellhom ikunu ratifikati, mfassla u approvati mill-istituzzjonijiet. U kienem bħafna kritika li kienu, li kienu fil-fat bastanis din jidu li l unjoni Ewropea ħadet azzjoni bil-mod twist. Pero aħna ħan nibqaw għaddejjin nazzu rasna u nkomplu naħdmu u żgur li ħajkunna suċċess. Kunu fiduċużi li jina xgur li ħan nibqa nkun ambizzjuż fl-għanijiet tiegħi. Eżis membri onorevoli, il-Kunsill Ewropew diskuta wkoll punti oħrajn anka dwar il-politika komuni tad-difiża U irna ma diskutu dan il-punt minn aħna naħseb li għaddew xi snin qabel ma rġajna diskutejna dan il-punt. Il-politika ta' sigurtà d-difiża fil-fatt turi li aħna il-problemi tagħna f'dan il-qasam żdiedu f'dan aħħar ftit snin il-pajjiżi tagħna jixtiequ li jassumu iktar ehm, responsabilità f'dak li għandu x'jaqsam il-paċi fil-pajjiżi ġirien tagħna. Il-kriżi fil-Libja fil-fatt uriet li aħna għandna ċertu nuqqasijiet fiħdan il-politika tas-sigurtà u difiża illi bżonn indirizzawhom. U aħna rridu niżviluppaw ukoll il-kapaċitajiet tagħna li aħna ħdu azzjoni bl-aħjar mod Jiena qabel ma bdejna x-xar ta' Diċembru kontat li ħan dedika il-laqa tal-Konsil Ewropew għal dan is-suġġett ħalli bekk inħejju ruħna tajjeb għax-xogħol illi għanna namlu s-sena d-dila jina stedent ukoll il rappreżentant Oli kif ukoll Kummissjoni Ewropea sabiex ifasslu proposti. Huwa bażi ta' dan ix-xogħol li joħroġ minnhom jiena ħanbat ħa nippreżenta rekomandazzjonijiet fil kunsill Ewropew ta' Diċembru s-sena 2013 aħna kellna wkoll diskussjoni fuq sitwazzjoni li dejjem sejra l ar fil-Libja. Din hija sitwazzjoni li verament xukjana l-kol. Kemm aħna aħna ħeġġiġna lill-Kunsill tas Sigurtà sabiex fil-fatt jieħu azzjoni kemm jista' jkun malajr u jħeġġeġ u jisħaq fuq il-ħajsin taċ ċittadini. Aħna naħsbu wkoll li jkun xi ħaġa eh, verament ħazina jek tibqa sejla jekk is-sitwazzjoni speċjalment fis-Sirja waħna rridu naraw ukoll li dejjem nappoġġaw id-drittijiet tal-minoritajiet. Sabiex nikkonkludi din kienet ġimgħa pożittiva minkejja l-fatt li aħna tfadlilna ħafna problemi soċjali u ekonomiċi. Dak kollu li aħna għamilna u ħanamlu għandu l-għan l-għan li aħna nelbu r u l-qatt naħseb illi għanna raġunijiet oħrajn għalfejn aħna rridu nkunu kontenti, però għatfat l-inna ħafna affarijiet x'namlu kemm fl-Unjoni Ewropea fiż-żona Ewro kif ukoll fl-Istati Membri. Grazzi ħafna, Sur President. Issa għanna l-President tal Komissjoni Sur Barru. Honorable members, uh, when I address you last week in Eżis membri, meta indirizzajtkom il-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu, jien tilkom li dan mhux iż-żmien fejn qogħdu dejna fuq zaqna. U l-Kunsil ħa deċiżjonijiet li kienu meħtieġa sabiex ikonna Unjoni Ekonomika Monetarja u nistabilixxu azzjonijiet illi ser inwaslu riżultati fuqhom fil ġimgħa xhur u snin li ġejjin. Rajna li għamilna progress il-ġimgħa l-oħra l iżvolta dwar il-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni għal banek beda tri sabiex ikun hemm diskussjoni dwar l-Unjoni Bankarja. Il-proposta dwar l-SSM li ġiet adottata mill-Kummissjoni fit-12 ta' Settembru meta possibbli sabiex ikun hemm il-pożizzjoni unanima minħa tal-Kunsill fit-12 ta' Diċembru, tliet xhur biss wara. Il-Parlament biżewġ rapporters tiegħu Sinjura Tyson u Sur Gigold ħadmu b'mod maġġel u dan fisser illi it-trilogu jistaw, jibdew din il-ġimgħa. Dan juri illi b'rispett tal-istruttura unika tagħna l-Unjoni tista' timxi l qudiem bl-aħjar politika fl-aħjar żmien jekk ikun hemm irrieda politika. L-SSM huwa indispensabbli għall-Unjoni Bankarja u għal kompliment meħtieġ għal munita unika imma ser jitwetta b'tali mod illi ser ikun miftuħ għal kulħadd. 27 stat membru fiħdan il-qafas ta' trattat dan juri li m'hemmx kontradizzjoni bejn l-EMU u kol iż-żamma tal-suq uniku l-integrità tiegħu l-Unjoni Ewropea jqarreb ukoll il-possibilità ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek minnaħa tal-ISM. Il-Kunsill Ewropew saħa illi huwa importanti illi dan iċ-ċirku fizzjuż niksruh. Huwa qabel illi apparti l-istqarrija tas summit ta' Ġunju u l-konklużjonijiet ta' Ottubru għandna naqblu dwar qafas operattiv mill-aktar fis possibbli fl-ewwel semestru tal-2013 sabiex meta mekkanizmu uniku ta' supervizjoni effettiv jiġi stabilit il-mekkanizmu ta' stabilita wara deċiżjoni ser ikollu il-possibilità li jagħmel rikapitalizzazzjoni tal-banek mod dirett. Issa bdejna regoli dwar il bdejna il-negozjati dwar ir-regoli tal-banek u l-garanziji ta' depożitu l-iskemi ta' garanziji ta' depożitu dawn huma importanti sabiex ikonna rulbook wieħed għall-banek li jessem kif ukoll is-superviżuri nazzjonali ser japplikaw dan ir-rulebook. Jina nħeġġiskom biex tibdew taħdmu sakemm sa sabiex ikollna ftehim l-aktar fis possibbli. Jiena qed il-Kummissjoni kien ser toħroġ bi proposta għal mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni għal banek. il kapita ta' Statu Gvern qablu illi din il-proposta kienet ser tiġi eżaminata mill-kolleġislaturi bħala kwistjoni ta' priorità bl-intenzjoni li tiġi adottata matul il-mandat parlamentarju attwali. Din dan huwa pass loġiku, pass loġiku li jmiss. Huwa pass importanti fil-modija tagħna sabiex noħolqu sistema bankarja aktar sostenibli u aktar ġusta. Mekkanizmu uniku ta' risoluzzjoni ser jagħmel sistema bankarja aktar resistenti u fl-istess waqt iħares lil kontribwenti b'mod aħjar mill-konsekwenzi ta' banek f'diffikultajiet. L-Unjoni Bankarja hija importanti immens pala parti minn EMU aktar b'saħħtu. Il-Kunsill kellu diskussjoni dwar il-ġejjieni tal-EMU għabbażi ta' żewġ kontribuzzjonijiet ir-rapport tal-President tal-Kunsill Ewropew f'kollaborazzjoni mal president tal-Kummissjoni Ewropea l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Eurogrupp ukoll il-blueprint tal-Kummissjoni li stabbilit viżjoni għal medda qasira medja ta' żmien u twila ta' żmien sabiex jiġu stabiliti l-istrumenti kollha li huma meħtieġa. Iż-żewġ dokumenti huma komplementarji u jistabilixu aġenda b'livell u li ta' ambizzjoni. Il-kwistjonijiet li għandna fir-rigward tal-Unjoni Fiskali huma fundamentali. Dawn jitkellmu dwar il-politika nazzjonali u kol dwar il-qalba ta' sovranità nazzjonali u għalhekk jiena il-ġimgħa l-oħra qedtilkom illi ma kontx qed nistenna deċiżjonijiet immedjati fuq medda twila ta' żmien. Id-diskussjoni fil-Kunsill Ewropew zvelat il-komplikazzjoni tal-affarijiet. U dan is ta' urġenza mhuwiex l-istess fih dan il-pajjiżi tagħna. U neħtieġu aktar ħidma sabiex noħolqu qbil nkunu nistgħu nimxu l qudiem Il-Kunsill identifika l-adozzjoni ta' Tupek bħala priorità immedjata u qal li il-Kummissjoni ser toħroġ bi proposta għal koordinazzjoni ex ante ta' riformi ekonomiċi kbar fil-kuntest ta' semestru Ewropew. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi illi l-istrument ta' konverġenza kien suġġett ta' diskussjonijiet imqanqela fost il-kapit ta' statu ta' gvern u hekk kien ukoll il-ġimgħa l-oħra fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. President Van Rompuy u jiena ġejna mitluba biex nresqu miżuri possibbli fil-Kunsill ta' Ġunju dwar il-fattibilità u l-modalitajiet ta' dan il-kuntest u l-mekkaniżmu ta' solidarjetà bħala appoġġ Ġimma l-oħra jina qed illi l-idea tagħna hija li dan il-prinċipju għandu jsir flimkien ma' solidarjetà u strumenti oħra għandhom jidħlu fih dan it-trattat tal-Unjoni Ewropea u l-arkitettura tal-Unjoni u wkoll l-arkitettura budġetarja tal-Unjoni. tal unjoni ewropea u l arkitettura tal unjoni u wkoll l arkitettura budġetarja tal unjoni L-approċ tagħna huwa illi ntejbu il-proċeduri attwali u mhux noħolqu saffiħor ta' gvernanza ekonomika. Jiġifieri appoġġ speċifiku u sfidi speċifiċi li ġew identifikati f'dawn il-proċeduri. Nistgħu ngħidu trażin tal-istress li għandu jgħin l istati membri biex indirizza riformi jew inkella biex jagħmel aġġustament tal-isbilanċi dan jista' jkun strument ewlieni f'rigward tal kompetitività u wkoll jista' jagħti kontribut li l aġenda tagħna għad tkabbir. Dawn huma strumenti għal kompetitività u tkabbir. Il-Kummissjoni ser taħdem ma' soluzzjonijiet li huma inklusivi li jaqgħu taħt il-metodu komunitarju u għalhekk soġġetti għall iskrutinju tal-Parlament. Hija l-intenzjoni tagħna li nippreżentaw aktar idejat wara deċiżjoni dwar l-MFF li jmiss bħala l-bażi għal dibattitu sħiħu diskussjoni ma' din il-Kamra. Id-dibattitu tan il-ħamis u li jemju kienet opportunità sabiex aħna nistabilixxu viżjoni mifruċa li tinkludi ħafna mill-elementi tal-blueprint tal-Kummissjoni u li ma talax il-bibien għal-ġejjeni. Bejn il-Kummissjoni Parlament Ewropew jiena nemmen li aħna nistgħu faċilment naqblu dwar pass aktar ambizjuż imma aħna irdu naraw illi l-iżviluppi palmem miktub fil-blueprint tagħna ser ikollhom bżonn aktar diskussjoni demokratika fl-Istati Membri tagħna. Jiena wkoll nixtieq ngħid illi l-Kunsill Ewropew ara fl-importanza ta' dimensjoni soċjali tal-EMU u dan jinkludi id-dialogu soċjali kif tafu il-Kummissjoni Ewropea fil-waqt li tiffoka l-blueprint fuq l-arkitettura tal-EMU dejjem insisti dwar l-importanza illi għanna nużaw l-elementi kollha tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex ikkumplementaw azzjonijiet fuq livell Ewropew sabiex nindirizzaw kwistjonijiet ta' ugwaljanza u kohezjoni soċjali fl-Unjoni. Ħtieġa li niżguraw il-responsabilità demokratika u fil-waqt li namlu progress fl-EMU ġi rikonoxxut fil-rapport u fil-blueprint jina sodisfatt il-Kunsill Ewropew għal ċar u ser nikota illi integrazzjoni ulterjuri ta' tfassil ta' politika u ġabra akbar ta' kompetenza għandha tiġi akkompanjata b'involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew. Eżis membri, il-ġemma l-oħrejna sħadu l-prioritajiet illi għattati il-Kommissjoni sabiex niġildu il-krizi fl-Europa. Kunsill Ewropew indirizza dawn il-kwistjonijiet fil-kontest tal-starriċ annwali dwar it-kabbir. Il-Kunsil qabel dwar il-ħames prioritajiet li resqet il-Kummissjoni u ser jeżamina l pakket tal-AGS sal-Kunsil ta', ta rebbija f'Marzu. Il-konklużjonijiet jappellaw sabiex il-Kunsil jindirizza dan il-pakket bla dewmin sabiex jadotta il-proposta tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni dwar il-garanziji taż-żazax fl-2013. Dinja ċaġa li aħna nil-qawa, jekk aħna rridu niksbu riżultati dak li għandu xaqsam impiegi u rkupru jekk aħna rridu niġġieldu l-esklużjoni soċjali rridu nibdew billi niżguraw illi lebda zazuħi jew zazuħa eh, ma jkun barra mis-suq tax-xogħol jew it-taħriġ u ma jkollux xogħol għal erba' xhur. Aħna rridu nużaw l-assi tagħna u da l-ewwel ass għandu jkun is-suq uniku l issa għandhom jikkonkludu l-ewwel għad dwar is-suq uniku bħala kwistjoni ta' urġenza. Il-Kummissjoni ilha tinsisti dwar dan u jiena nixtieq nitlob lil din il-Kamra sabiex tagħmel l-almu tagħha sabiex tiżgura illi s-seba' miżuri ta' priorità li fadal jiġu adottati u jiġu implementati mill-aktar fis possibbli dwar it-tieni għad dwar is-suq uniku il-proposti kollha se jiġu preżentati mill-Kummissjoni sa' Marzu 2013 sabiex jiġu adottati matul il-mandat parlamentaru tal-Parlament aħna ser ikonna standards olin u ser nizguraw li nkunu nistaw nibdlu l-affarijiet anke fi kwistjonijiet sensittivi bħal ftuħ tal-industri tan-netwerk. Fuq livell ta' kapijiet ta' stat kienem impens ħieħ sabiex ikun dan is-suq uniku sabiex ikun hemm estensjoni tar-regolamenti. Issa dan irridu nibdluh fi progress jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni aħna fl-aħħar għandna ftehim dwar il-privativa Ewropea unika wara 30 sena kien wasal iż-żmien illi din adottawa. Eżis membri fil-Kunsill Ewropew kien hemm diskussjoni importanti dwar politika barranija u kwistjonijiet ta' difiża mhux se nerġa' ntenni dak li qal il-President tal-Kunsill Ewropew iżda se nikkonkludi billi ngħid illi jiena nemmen illi dan is-summit kien wieħed ta' ħidma u applikazzjoni u mhux ta' argumenti u titli aħna ser inkatru s-sieda nazzjonali hawnhekk. Din hija importanti. Hemm bżonn ta' sieda nazzjonali ta' dawn ir-riformi. L-alternattivi għadhom miftuħa sabiex ikonna EMU aktar profond. U l-Kummissjoni ser tibqa' tixpruna dan il-proċess b'sens ta' ambizzjoni. Din l-ambizzjoni flimkien ma' deċiżjonijiet li jittieħdu f'dak li għandu x'jaqsam il-passi li jmiss il-qudiem deċiżjoni pal SSM per eżempju li diġa tieħdet u koll il ftajim dwar il-flus li ser jinataw l-Greċja juri li aħna qegħdin indirizzaw il-kriżi u aħna wkoll għandna perspettiva, viżjoni fuq medda twila ta' żmien jina fiduċjus illi bil-ħidma u sens ta' urġenza l-Unjoni Ewropea tista' teleb il-problemi li għandha bħalissa. Il-Kummissjoni lesta illi tikseb riżultati fuq il-proposti illi hija ħabret u aħna ser nibqgħu għaddejjin fl-2013. L-ewwel priorità ser tkun illi nsibu ftehim l aktar fis possibbli dwar MFF. Għaliex ma rridux ninsew illi il-budget tagħna huwa budget qatt kabbir u għall-investiment MFF illi ta' bilħaq jikseb riżultati u kol ikun budget Ewropew illi huwa kompatibbli ma' leġenda Ewropea għad kabbir. U għalhekk nixtieq li nixtieq ilkom il milliet it-tajjeb, milliet mimli paċi u kol sena ġdida tassew biżla. Grazzi, President. Mi fazzuna kollegi Josef Dol. Sanna il-kollega Dol, Josef Dol l ipp Le Conseil européen de la semaine President, kollegi, il-Konsil tal-ġimgħa l-oħra adotta SSM, Mekanizmu Uniku ta' Supervizjoni u witta triq għal Unjoni Bankarja Ewropea. Dan huwa pass il qudiem u jiena sodisfatt dwar dan iżda biex inkun onest ikolli ngħid illi dan mhux kemm mhux dak li ridna. Pass il qudiem jaħdmu jekk ikunu konsistenti u biex dawn irrendu irridu jiġu implementati għanna morru għanna namlu passiħor għalix inkella jista' jkunna xi lakuni illi naraw li għadhom miftuħa. Ejjew ma ninsewx it-talimiet li ħadna mill-kriżi ekonomika u finanzjarja il-banek kollha għandna nagħmlu supervizjoni tajba tagħhom. Normalment suppost m'għandhom xejn xjaħbu il-sistema finanzjarja sfaxxat minħabba bank wieħed ejjew ma ninsewx dan. Il-grupp tiegħi huwa favuri risorsi propri u aħna rridu naraw regolament uniku illi jiġi adottat u implementat dan għandu japplika għal banek kollha fl-istati membri kollha aħna wkoll persważi illi il-priorità għandha tkun illi tissaħħaħ il-gvernanza ekonomika. Dan ifisser li għandna nimplementaw il-pakket ta' sitta six pack il-trattat ta' stabilità l-koordinazzjoni u l-gvernanza. Dan ifisser ukoll illi aħna għandna bżonn ftehim mill-aktar fis possibbli dwar il-pakket ta' tnejn it-tupek. Kollegi, inna erba snin intambru dwar il-kriżi u issa kważi qed niddejaq ngħid l-istess affarijiet. U ki jiena naħseb il-President Van Rompuy u kol id-deja jgħid dawn l-affarijiet nafu x'għandu jsir, nafu xinu ma' soluzzjonijiet u nafu kemm huma deċiżjonijiet diffiċli. Iżda irdu nkunu kuraġuzi biżejjed illi neħduhom dawn id-deċiżjonijiet. Ma rridux naħsbu biss dwar l-elezzjoni li jmiss, imma rridu naħsbu wkoll dwar il-ġenerazzjoni li jmiss, irridu naħdmu favur l-Ewropa u favur l-interess ta' kulħadd. Mhux nippruvaw nintoġbu biss min jiprofa jxejjen il-servizz Ewropew, servizz tal-personal, għanna personal ta' kwalità tajba illi jaħdem għatieħ kull-jum għall-Ewropa u għall-Ewropej. U jien nixtieq nirringrazzjom hawnhekk mod pubbliku f'dan iż-żmien tal-miliet u dawk li jxejnu lill-personal Ewropej. Bażikament huma qegħdin jipprovaw idajfu l-istituzzjonijiet komunitarji sabiex jippromovu is-servizz intergovernattiv għaliex spiss dawn jitħallsu bl-istess mod jew nkella aħjar fuq livell nazzjonali. U għadmir tijak sur Barroso illi tiċċara din il-kwistjoni. Aħna nix innaqsu is-salarji tal-personal Ewropej sabiex inżidu is-salarji tal-personal intergovernattiv. Għaliex jekk le il-personal Ewropew ser jisfaxxa irdu noqogħdu attenti hawnhekk neħtieġu ċertu ammont ta' supervizjoni għanna għandna noqogħdu attenti dejjem huma l-istess nies li jgħidu li ma jridux budget effettiv. Il-qafas finanzjarju multianwali huwa wieħed ewlieni hawnhekk ser jippermetti sabiex aħna nindirizzaw l-isfidi fis-seba' snin li ġejjin il-pjan tal-Kummissjoni u l-ħidma li inti diġà għamilt sur Van Rompuy din hija d-direzzjoni. F'din id-direzzjoni għandna nimxu neħtieġu linji gwida, neħtieġu roadmap sabiex aħna intemmu li hemm Grazzi għal regolamenti u direttivi komprensivi li aħna waqqafna suq uniku fl-1992. Aħna l-lum irridu nsaħħu l-gvernanza ekonomika u fl-istess waqt irridu insaħħu il-leġittimità u responsabilta li huma parti integrali minn dan u l-Parlament jista' jinsa biex dan jiġi garantit dawk illi jaħsbu li soluzzjoniet nazzjonali huma aktar importanti lil dawn in-nies ngħidilhom minn xiex qed tibżgħu. Għal 60 sena l-Ewropa garantiet il-paċi, prosperità u solidarjetà. Irridu nsaħħu l-infrastruttura, nżguraw s-sigurezza alimentari, l-ambjent. L-Ewropa saret ċempju għal pijat tad-dinja dwar dan. Iżda illum aħna irridu illi konna Ewropa politika. Din hija riżoluzzjoni tas-sena tiegħi irridu nifukaw fuq l-affarijiet essenzjali EMU veru propja unjoni politika wkoll. Naf li ċertu stati membri ma jaqblux ma din l-idea u ma jitkellmu dwar in-negozjar mill-ġdid tas-sem tagħhom fl-Unjoni saħansitra. U jiena nirrispetta l-femmit tagħhom u ma jistgħu jkunu onesti imma id-dispeċini li nisma l-David Cameron illi ma reċi sem fil-ċerimonja tal-Premju Nobel. Dan imur kontra il-Prim Ministri konservativi illi kontribwew għall-integrazzjoni Ewropea. Kont qed naħseb Winston Churchill hemm bini fi Strasburgu illi huwa msemmi għal Winston Churchill. Jiena gburi b'din l-assoċjazzjoni għaliex huwa kien favur il-paċi u l-prosperità. il paċi u l il paċi u l prosperità Margaret Thatcher firmat eh, la dwar is-suq uniku wkoll it-trattat ta' Maastricht jiena nirrispetta lil dawn il-persuni kollha. Kollegi, jiena minix kontra il brittanniċi u għatmu senkun imma jien favur l-Europa u bħala Ewropew konvint jiena ma nistax nifem il-loġika tal-gvern ta' Renju Unit. Għaliex? 50 ta' snin huma mxew mill-approċ pragmatiku għal approċ fejn qegħdin jgħidu dejjem le jistaw jispiegaw li għaliex għaliex jivvutaw kontra il-qafas finanzjarju multianwali li jmiss u kontra l-budget. U jekk il-Britanniċi jridu illi jarġaw jinnegozjaw għaliex qed iwaqfuna xekluna milli aħna nagħmlu progress. Xi stati membri ma jridux jilabu l-logħba u jridu jinnegozjaw mill-ġdid is-sem tagħhom ir-regoli tas-sem imma m'għandhomx jagħmlu b'saten feroti lil ħaddieħor milli jagħmel progress ma nistax nifhem il-lobbying sabiex ikun hemm karigi ta' direttorat ġenerali fl-istituzzjoni Ewropej b'mod partikolari f'dawk is-setturi fejn ir-Renju Unit qed jinsisti fuq l-opt-out hawnhekk irdu niċċaraw is-sitwazzjoni. Minix nitlob għall iktar, minix niprofa nattakka, imma dan huwa sens komun, sinjuri. Meta nitkellmu dwar dawn il-kustjonijiet, aħna rridu nitkellmu dwar il-kustjonijiet kollha u mhux il-budget Ewropew u l-MFF 2014-2020. L-Ewropa għandha tavanza Is-saħħa tagħna tinsab f'dawn is-27 stat membru li jiġbdu l-istess ħabel. Għada pitata ser ikunu 28 u għalhekk irridu wkoll naraw il-livell reġjonali. Jiena konvint illi Aktar Ewropa kienet valur għal eh, pajjiżi kollha imma wkoll għal kontinent Ewropew. Nixtieq ilkom il-btajjel it-tajba mimlija paċi kif għal is sur Barroso u jina nisab ħerqan illi nibdew is-sena l-ġdida sabiex inkomplu nkunu nistgħu nkomplu naħdmu għatih għal politika komuni tagħna u għal Ewropa komuni. <clears throat> Frakzjoni Sozialdemokraten Grazie ħafna sal partit tas Soċjalisti Demokratiċi għanna is-Sur Guerrero Salom. Grazie ħafna, Sur President. President Van Rompuy, fil-bidu u fit-tmim tal-intervent tijak inti jattinna li l-ġimma li għaddit eċna ġimma tajba l-Unjoni. Jena naqbel ma din l-idea u ma dan eħsib. Iżda nishtiq nefasizza l-fat li li konna ġimma tajba eh, li dinija aħbar għall-Unjoni Ewropea, ma nafxina. Issa, il-sur Barroso għal li ju ma jħobx il-pessimizmu. Jina u kol naqbel mal-pozizjoni tal-sur Barroso. Jina ma naħsibx li izmin żmien tal-passat kienu neċessarjament aħjar. Għanna rridu nevalwaw l-aspetti pozittivi, za rridu nar, nar ninsemmi dak li jinħoss li huma riski affarijiet li mhux biżejjed disfunzjonalitajiet fil-triq tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nibda billi nirringrazz nara. Fina naħseb li l-adozzjoni ta' dan il-mekkanizmu wieħed ta' supervizjoni huwa eh, pass il-qudiem fil-fat huwa pass sinifikanti l-qoddim. Dan huwa pass li jikorrispondi mal isforz li sar minnaħa ta' dan il-Parlament b'intelligenza b'diligenza e, b'rapidità biex ikun jista' japprova dawn iż-żewġ rapporti ta' Tisnu Giggled Aħna konna tlabna bi priorità li l mekanizmu jkun fidej tal-Bank Ċentral Ewropew li jkun u fil-tmexxija ta' dan sabiex ikun dan il-bank jista' jkun intervjeni eh, fuq il-banek l-oħra, anka jista' intervjeni fil-banek fit-territorju nazzjonali. Aħna ħankomplu nagħmlu pressjoni sabiex dan ikun ċar fir-riżultat aħari sabiex dan ikun ċar fit-tekst. Aħna nixtuq nibdew Palma qal is-sur Barroso nixtieq nibdew il-negozjati mal-Kummissjoni u mal-Kunsill anke minn għada stess li għandna trialogu msejjaħ. Iżda minn dan jiddispjaċina li għaw nuqqas ta' ċarezza fuq meta u kif ħajtħol fisseħ dan il mekanizm ta' supervizjoni bankarja u li jitħol fisseħ jista' forsi jagħmel ħsara għal possibilità reali li nkissru din rabta bejn id-dejn tal-banek u d-dejn sovran għal pajjiżi mod partikolari bħal Spanja u l-Irlanda ċertament jista' jkun eh, operattiv meta il-problema tiġi solvuta eh, kif jaddi il-ħin, għaliex il-ħin iva ċertament isolvu ċertu problemi. Iżda jkunx ikun il-każ, id-deċiżjoni jena raniqsa għaliex kemm il-Kummissjoni u l-Parlament konna aktar ambizzjużi. Unħossu li l-ambitu tal-fiskalizzazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun usa minn dak li fil-fatt ftemna fuqu. Iżda għanna bżon nibdew minn ximkien. Hemm problema wkoll fuq id-dewmin fil-kalendarju li jirreferu għal żewġ pilastri l-oħra tal-Unjoni Bankarja. Dak li huwa l-qafas effettiv għall istituzzjonijiet finanzjarji tar riżoluzzjoni din għandha tipproteġi l-interessi tal-kontributuri għalhekk il-Parlament u l-grupp tiegħi b'mod partikolari huwa favur li jiġi finanzjat kontribuzzjonijiet li ġejjin mis-settur finanzjarju nnifsu u l-iskema ta' garanzijiet ta' depożiti jiddispjaċina li bħalissa għaw ħafna mblokkar minnaħat tal-Kunsil. Hemm ukoll xi tħassib ieħor. Edin imbatu mizzida tal-konfużjoni tal kif ħajahdem, u referi għal dan et xekkilna il-dewmin fl-applikazzjoni tal-mizuri għad qed jiġi preżentat l-approċċ għal konsolidazzjoni fiskali fuq it-kabir u l-impjiegi. Hemm djufija sostantiva fil-pilastru soċjali. Kif ukoll hemm ċertu reżistenza għal leġittimità demokratika u l-kontroll li dan il-Parlament għandu jkollu. Xi fuq xejn nitkellem qed nitkellem fuq il-konfużjoni. Sur Scholz fil-fatt innifsu fil-bidu tal-Kunsil kien qal l-Kunsil kien għallu li iva l-istruttura e, istituzzjoni tagħna hija komplikata u din qed xekkel l-istruttura u l-mod kif naħdmu. Għanna l-pat ta' stabilita u ta' tkabbir, il-2-pack, il-6-pack, il-fiscal compact, issa l-ftejn bej il-Kummissjoni u l-pajizi membri. Iġveri, kull darba edin natu raġuni il-ġak tal-or meta qal li l-Unjoni Ewropea kien oġġett eh, politiku li ma jistax jiġi identifikat. Jena naħseb li f'dawn il-momenti huwa eh, hija faċli li nifmu għadi. Għanna bżon namlu sforz ta' simplifikazzjoni, sforz ta' ċarezza għal-ċittadini, għal li met nindirizzaw. Edin indumu eh, fl-implementazzjoni tagħna ħafna minn dak li diġaġi trattat f'dan il-Kunsil jiġi prospost għal sitt xhur wara. Jiġi prospost għal Kunsil ta' Ġunju tal-2013. Ċertament bħalma qal is-Sur Van Rompuy eh, huma <clears throat> li nimxu bil-mod il-mod u mhux li neħdu ċertu deċiżjonijiet f'daqqa eh, hija l-bażi tal-Unjoni, iva hemm hemm li nimxu bil-mod u hemm li nimxu ħajżied bil-mod aħna qed naraw orizzont biex inkunu nistgħu napplikaw eh, dawn il-miżuri sena ta' sena u nofs. Ġifieri nofs il-perjodu politiku li jmexxi l-Istati Membri tagħna. Għanna approċ naqra eh, dejja U dinja xi ħaġa ħan semmiha żjed fid dettalji iżjed il-qudiem. Għaw djufija fil-pilastru soċjali. Il-pilastru soċjali huwa bażi fundamentali tal-Unjoni. L-Unjoni mhijiex l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, l-Unjoni huwa proġett politiku li għandu bażi mm, su Unjoni Monetarja, issa li rrid ikun bbażat ukoll f'serje ta', mm, ta valuri, modell soċjali u parteċipazzjoni demokratika. U din il-parteċipazzjoni demokratika tinsab l-aktar fil-parlament. Jena naħseb li dak li ħareċ minn dawn id-deċizjonijiet tal-Konsil dwar leġitimità demokratiku huwa pass eh, verament sajr li jahodna l lura għal rabta bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. U din il-kooperazzjoni hija neċessarja iżda s-sovranità fix-xewqa tas-ċittadini dwar ir-rispett tal-Unjoni dak postu għawek f'dan il-Parlament. Grazzi. Finanga Guerrero. Grazie ħafna, Sur Guerrero. Issa għanna Sur Verhofstadt li għan jitkellem. I think that we have to be honest, European. Jina naħseb li rridu nkunu onesti għal darba il-Kunsil tal-Europa, għal kunsil Ewropew għal darba ġi salvat mill-Ministri tal-Finanzi, għax kiku ma kienx hemm il-ftehim tagħhom ma tantx kien ikonna fuq xi nitkellmu għawek illum. lum U din hija l-istess ħaġa li qal il-President tal-Kummissjoni Barroso. Il-possibiltajiet huma kollha miftuħa dan xi fisser, ġifieri ma kantkom lebda konklużjonijiet, ma ntmemx konklużjonijiet sodi. Iżda, eja niġu lura għal parti pozittiva ta' dan il-Kunsil, dan il-ftejim bejn il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea. Jena naħseb li supervizur single wehdwin wahdini għal-banek huwa pass importanti l-qoddim. U għanna bżon niftakru li dan il-supervizur wahdini u kol din kienet diġa eh, pozizjoni tal-Parlament 2010 2010 ġviri il-pakket ta' supervizjoni finanzjarja, ġilitna xur sħaħ għal dan it-tip ta' supervizu. U minnaħat tal-Komissjoni ta' Kusi għallu le, le, le, le, dan mux waqtu issa, e nistenu għal-revizjoni ta' nofs iż-żmien. Dakin qabel e, il-revizjoni ta' nofs iż u issa għanna dan is-supervizur waħdini u għaliex kienet ovvja li l-pożizzjoni tal-Parlament kienet waħda tajba waħna diġà tliet ilu misna sistejna fuqha. Iżda ma spiċax kollox, aħna issa qegħdin nibdew negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament fuq dan il-punt. Għaliex nofs il-pakket eh, jinsab taħt kolleġizlazzjoni u jiena naħseb li hemm numru ta' mistoqsijiet miftuħa anka wara li neħu il-ftejim li sar eh, bejn il-Ministri tal-Finanzi. L-ewwel net, dan is-supervisur waħdini. Din hija sistema ta' supervizjoni tas-suq waħdini kollu kemmu, ta' parti minnu, U xinu l-inċentiv għal pajizi li qegħdin barra mis-sistema fil-bidu? Jispiċaw jitħlu f'din is-sistema ta' supervizjoni wahdina. U maħniex qegħdin noħol u sistema ta' żewġ saffi għal ġejjieni ta' din is-supervizjoni finanzjarja? L-aħħar mistoqsija tiegħi sur President dwar il, eh, dan il-ħajt ċiniż fiħdan eh, l-Unjoni Ewropea ġifieri distinzjoni bejn il-politika monetarja minnaħa u s-supervizjoni finanzjarja minnaħa l-oħra. Jiena nixtieq ngħid li din xaġa ħaġa komplessa burokratika jina naħseb li għandha ħafna nuqqasijiet u jiena naħseb li il-Parlament għandu verament ħafna xogħol qudiemu sabiex fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx fidejn l-istati membri li eh, l-sistema tkun qed taħdem imma taħt l-umbrella tal-Unjoni Ewropea tal-istituzzjonijiet Ewropej. U din hija xi ħaġa li ma ħarġitx ċara mill-ftehim maħari li sar mill-Ministri tal-Finanzi. Il-parti l-oħra, fuq l-elementi l-oħra tas summit dawn minix daqsek impressjonat bihom, skużani tal-li qed inkun daqsek frank, imma mhumiex daqsek impressjonanti memx verament appoċ tal-pjan għak sur Vernon Poj, memx appoċ għal blueprint tal-Komissjoni. U għanzi minn barra dan jek taqra l-konklużjonijiet tal-Kunsil bċertu attenzjoni, l eh, ostakli importanti, kruċanzi, partijiet importanti u essenzjali ma jinsabux fil-konklużjoni. Tneħħew kompletament mill-konklużjoni. Jinsabu fil-blueprint, parzjalment jinsabu fil-dokument ta' Van Rompuy, iżda mhux fil-konklużjonijiet. Mem xej fuq il-mutualizzazzjoni tal-dejn tal eh, jew inkella tal-fond tal-redenzjoni, mem xej fuq dan. Mem xej fuq il-gvernanza Ewropea għaż-żona euro. Mem xej fuq it-teżor Ewropew fil-konklużjonijiet. U maw xej fuq il-kapacità fiskali ġdida li kienet ideja ġdida il-budget Ewropew bħala il-mod ta' kif inmexu qoddim l-euro. Dan kollu tneħħa kompletament il-possibiltajiet kollha huma miftuħa jgħid is-Sur Barroso. Dan huwa mod ta' kif nistgħu naraw l-affarijiet ma jinarhom mod ieħor. Ma jek ma daw ma jinsabux fil-konklużjonijiet, ma nafe edin. Għalek huwa ċar, dini eh, din hija lezzjoni li tnieħu mill-Kunsill Ewropew ma ċem pressjoni fuq il-mexxejja tal-Ewropa li jagħmlu ftehim fuq Unjoni Ekonomika Monetarja ġdida u raġunijiet u maċari l-ewwel net l-elezzjonijiet Ġermanja f'Settembru dawn qegħdin jimblukaw kollox iva vera din hija xi ħaġa eh, temporanja l disa xhur biss u dan mhux perjodu daqshekk twil anka f'karriera politika dan huwa perjodu qasir. Ma tafu, Sur President, jiena diġà naf tikteb. Din ħaġa personali, iva naf, naf, naf xi Fil-fatt iżjed minn disa xhur tnajdlek. Tinenet l-aħħar punt tiegħi jiena naħseb li raġuni reali għalfej ma rajniex iżjed hija l-operazzjoni tal-OMT ta' Sur Draghi. Din hija ir-realtà. Is-Sur Draghi ġi mbażur mod tajjeb il-bieraħ bħala il-persuna tas sena mill eh, ta' Financial Times għaliex għamel biċċa xogħol tajba waqqa fil-kriżi fuq medda qasira ta' żmien imma fuq medda twila ta' żmien għamel ħaġa ħażina għax neħħa l-pressjoni minn fuq il-mexxejja Ewropej li jimxu l-qudiem b'din l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Sur Draghi jinsab situazzjoni waħla qed jitlob aktar ambizzjoni mill-mexxejja Ewropej sa fl-istess ħin minħabba l-OMT l-ambizjoni edha il-bota lissa. Da kollox minnaħatija dik il-konklużjoni tiegħi, sur president u għazbal fundamentali jekk nibdew naħsbu l-krizi għaddit, il-krizi tista tispiċċa biss jekk namlu Unjoni Federali sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur Ferħofstadt s-sanna fissam il-partit tal ħodur Signora Harms. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna wkoll tar-rapport tal-Kunsill għadda kemm smajna dan huma avvenimenti li ġraw dan l-aħħar u naħseb li importanti ħafna illi issa li aħna din ninħejju ruħna għal sfidi ikbar sena d li jkollna Unjoni Ekonomika u Monetarja li taħdem sewwa bejn l-Istati Membri Ewropej. U din hija xi ħaġa li hija possibbli minħabba deċiżjoni tal-kontroll fuq il-kontrolli tal-banek naħseb li ma kienx ħaġa banali jew ta' kuljum. Kienet deċiżjoni importanti ħafna ġifieri illi anka l-gburija Franza kif ukoll il-pajjiżi l-kbar l-oħrajn ħajkunu kontrollati minn perspettiva Ewropea ħalli naraw fuq livell Ewropew jekk dawn il-banek jekk dawn il-banek il-kbar mhix qed jimxu kif suppost. Jiena naħseb illi l-Unjoni tal-Banek Eh, u din id-deċiżjoni Ewropea fuq il-kontroll tal-banek naħseb li kien waħed mill-iktar deċiżjonijiet importanti. Jiena nasta naqbel mill-bqija fuq dak li qal sur Ferhofstadt u nixtieq li nikkritika kemm lis sur eh, Barroż kif ukoll lis sur Van Rompuy. Inkella jekk eh, aħna ma nirrepetux din il-kritika jista' jkun ninsew l-affarijiet importanti, però jiena naħseb li verament għandna nirriflettu daqsxejn fuq x'inhu huwa rwol tal-Parlament Ewropew minħabba li hija l-iktar seta b'saħħitha li huwa l-ġejjini ta' Ewropa iktar demokratika u li issa naraw aħna x'għandna nagħmlu sabiex nisodisfaw dmirijiet tagħna six pack, two pack, l-Unjoni Bankarja veru li dan ix-xogħol kollu kien importanti, però jiena naħseb li parlament Ewropew verament għandu dan ir wol tal tisħiħ ta' demokrazija li nitlu iktar fil-fond fl-affarijiet u jina naħseb illi fil-fat dak illi mill-istati membri qed ikunu marbin dawk il-punti li għalissa għaddu qed ikunu marbin jina naħseb illi fil-fat aħna mhux biss id nitkellmu fuq il-Ġermanja anke fuq pajjiżi oħrajn li għandhom tħassib Koll dwar ir-rapport ta' Sir Von Rompuy kif ukoll dwar il-blueprint tal-Kummissjoni. X'inhu għar dwar tal-Parlament f'dan kollu? Aħna għandna l-possibilità li aħna fil-fatt nistabilixxu konvenzjoni bejnietna aħna ma rridux naturalment naqbdu nagħmlu din il-ħaġa rridu nirriflettu daqsxejn dwarha iżda jiena naħseb li x-xogħol tagħna huwa importanti illi mhux meta naslu għal eh, kampanja elettorali jew meta eh, kun hemm l-elezzjoni ta' ċertu membri importanti tal-partiti tagħna iżda huwa tajjeb illi anke matul il-perjodu leġislattiv aħna nispjegaw liċ-ċittadini tagħna għalfejn aħna naħsbu li rridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet għalfejn aħna aħna naħsbu li b'mod reċiproku aħna rridu nkomplu nerġgħu nagħmlu kontroll iktar bir-reqqa. Għalfejn naħsbu li aħna fuq in fuq il-level tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' Ministru tal-Finanzi. Għalfejn din tista' tkun xi ħaġa pożittiva ċittadini? Kif tista' tgħin liċ-ċittadini għal ġlida kontra l-qat? Jiena naħseb li importanti ħafna li aħna bħala Parlament Ewropew mhux biss dejjem noqogħdu nistennew li f'dak li għandu x'jaqsam il- il-diskussjoni tagħna mal-Parlament, ma, skużawni, mal-Kommissjoni u mal-Kunsill aħna dejjem nkunu iktar b'saħħitna, iżda jiena naħseb illi rridu nispjegaw liċ-ċittadini u jekk aħna rridu naraw jekk hemmx bżonn ta' konvenzjoni bejnietna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw jekk aħna nkunu jekk għandna bżonnu li niltaqgħu aħna lkoll kemm aħna sabiex niddeċidu fuq ċertu affarijiet importanti ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Harms, issanna il-kollega Sur Epping. Ir-riżultati tal-aħħar Kunsill Ewropew ifakruni Fil-poeta Ingliż Alexander Pope li fil-1711 kiteb eh, essay fuq il-kritika li għajt Fools Rush In Where Angels Fear to Tread, issa Sir Van Rompuy, inti raġel ta' poezija u jina niħu gost li eh, edin naħsbu għafti qed nużaw l-erf minn flok naqbdu nitħlu doċ. Alex, Sur President, dan kien samet ta' Anġli L-ewwel net, l-istruttura għal-struttura ġenwina għal-settur bankarju twaqqaf il-Bank Ċentrali Ewropew ingħata biċċa xogħol. Ġi fissat kalendarju fuq numru ta' banek u fukajna fuq numru ta' banek li rridu jiġu jkun hemm supervizjoni tagħhom. Edin nibnu sisin taħt dar li ma kellix. Kif ukoll hemm dan il-fond ta' riżoluzzjoni li jiġi finanzjat mill-banek nfushom. Tajjeb, nħu għosbi għadi, rridu niproteġu iċ-ċittadini ordinari. Issa, sur President, il-boloħ fej jibqaw deħlin birras, l ewwel net, irridu din il-sistema ta' garanzija imposta fuq l-Unjoni Ewropea. it fadil ta' pajis wieħed għandu jintuża biex jgarantix rizoluzzjoni ta' dawk il-banek li għandu wis riski f'pajis ieħor. Din m'għandax taqsam xejn ma' solidarjetà imma ma' sussidjar ta' mġiba blaħsib tal-banek, it-tini net. Eh, il-liblaħ il-bolo għanzi irridu l-Eurobonds. Dan kien l-aħjar eżempju ta' idea ħażina. Dawk li qegħdin jgħixu skont il-mezzi tagħhom iridu ħansu iżjed għal self minn dawk li m'għandhomx għal darba oħra qegħdin nissussidjaw dawk li qegħdin jgħixu lilin mill-ammonti mill-flus li għandhom. U qed gost li din sparixxiet Sur Malcolm darba qal li l-Eurobond, il-Sinjura Merkel qalet li l-Eurobonds eh, għatma jiddaħlu sa' kemma daħajja, ju nittan it-tama li teħx ħafna snin. Għalek, sur Rvan Rompuy, ejja ma kunux il-bolo ħahna u naqbdu nitlu bil-ras, imma ejja nkunu lanġi. Jina ċert li jinti bħala eh, n nisrani bi prinċipji ħazzom ma dak l-erf, grazzi. E grazzi ħafna. Issa għanna is-sur Helmer Roger għall-EFT. Bailout. Grazzi, Sur President, aħna kenna il-bailout funds, kenna l-mekanizmi ta' stabilta, kenna assigurazzjonijiet kbar. U issa għanna din l-Unjoni Bankari l-edha titwilet. Issa l-avukati tal-Bundesbank jgħidu li forsi li mandiġ bazi legali. Issa, ixini situazzjoni li ebda waħda minn dawn il-kwistjonijiet indirizza l-isbilanċi fundamentali ta' zona euro. Kif ħat immaġinaw li supervizjoni ta' banek komuni ħat indirizza il-kompetitiv Attività dajfa jew inkella l-eċċessi tal-kummerċ fil-Ġermanja, hemm tliet modi kif intom tistgħu tidrizzaw il-problema. L-ewwel net. Trasferimenti massivi permanenti fiskali dan immur lura sal-1977 fil-rapport ta' McDougall għal li l-istabilità fi zona euro ħajkolla bżon dawn it-tip ta' trasferimenti ta' 6-8% tal-GDP. Intom id-deċidejtu li tinjoraw dan il-parir u issa taraw riżultati. Iżda, Dawn it-tip ta' trasferimenti kbar fiskali ovvjament il-votanti Ġermaniżi mhux ħajaċċettawhom. It-tieni net, intom tistgħu tibqgħu mixin skont l-opzjoni ta' default ta' bħalissa ġifieri li jkun hemm niżvalutar intern fl-Ewropa ta' nofsinhar. Imni xi ħaġa li fih qafas demokratiku ma tistax tiġi appoġġata għaliex il-votanti Grigi mhux ħajbqgħu jaċċettawha ħafna żjed. Jien kellha tistgħu tagħmlu li ħaġa ovvja, tistgħu tajdu iva, aħna kellna żball Kisru l-euro, tippermettu li l-Greċja tagħmel default u tiżvalu taw terġa' tpoġġli l nifisa fuq l-swieq tad-dinja u terġa' tikkommerċali l nifisa għal prosperità. Imma le ma tistawx tamlu dan għax imko kapital politiku wisq fi għad ħaġa. ħagġa Intom ma tistawx tammettu li kelkom zbal. Sur Barroso, Sur Van Rompuy, Sur Schultz, hija uwa l-ġen tagħkom u li t-ċud tibqgħu din l-istess eh, pożizzjoni li qed twassal għal dan. Intom bħal Neruni għad doqqu waqt li Ruma kienet qed nħara u l-istess qed tagħmlu waqt li qed tikrolla Ateni. Għalhekk għandu jkonna referendum fuq l-sħobija tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħjar li ma nkunux fiha Jina ma tantx nifhem għalfejn eh, sur dal ma jifhimx għalfejn irridu eh, relazzjoni oħra mal-Ewropa mek trid jiena nispjega ħilek. Grazzi ħafna issa għal partit ta' xellu għanna issur liħjarik, Patrick. Merci, Monsieur le Président, de votre compte rendu. Grazzi ħafna Sur uh, President, Eżis Presidenti, jena nishtin ringrazzjakom tal-rendu konti li tajtna, pero għandi l-impressjoni li jisna mannix vizjoni wahda l-Europa, għall-Unjoni Ewropea, vizjoni li tista' tippermettilna li aħna noħorġu minn din il-kriżi ekonomika issa li qegħdin nikkumbattu mal-qatt li qed ħafna janna ħafna nies qed jitilfu ix-xogħol tagħhom smin fejn qed naraw ħafna faqar u qed eh, nkunu mġiela li aħna naqsu l-budgets nazzjonali, jiena naħseb li hawnhekk għalfejn issa ma nistennewx ħalli nieħdu eh, idea ta' xħajġri fil-laqa olja ta' ġunju. Għanna fil-fat din iċ-ċifra olja ħafna li għattissa ma' issa il-proġetti kollha li tikunu finanzjati b'dawn il-flus fil-fat kienu jistaw waslu għal iktar xogħol iżda kemm minnhom ħan iġġeneraw fil-fatt aħna vera li għandna bżonn dan il-mekkanizmu ta' supervizjoni, però għalfejn il-Bank Ċentrali Ewropew ma jsirx kemm dak li imexxi kif ukoll dak li jkun ikkontrollat fl-istess ħin u jieħu dan id-dmir fideh ir rappreżentanti eletti għalfejn jitħallew barra għalfejn aħna qegħdin naraw mhux qed ikun hemm supervizjoni biżjed. Naħseb illi huwa tajjeb li aħna nħarsu lejn l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew u naraw x'numa id-dmirijiet u s-setat ta' dan il-bank. U aħna naħsbu illi x-xogħol tagħna hekk mhuwiex sabiex iħarsu li banek oħrajn jikkontrollawhom biss għandna bżonn ukoll il nelbu id dejtana tagħna ħalli bekk aħna niskuraw li l-istati membri ma jkollhomx jinslu għarkub tiegħhom sabiex jipproteġu l-banek tagħhom. U jekk aħna naħsbu li għandna problema bit-trattati għalfejn ma nħorġux b'sistema ġdida ħalli bekk aħna nippruvaw niġġeneraw iktar xogħol, nejnu l-iżvilupp soċjali, noħorġu bi proposti ġodda u jkollna Ewropa illi tirrispetta aktar l-ambjent u tħares iktar l-ambjent jiena eh, minn kwedat taqxej mhux ftit dwar il-President tal-Kunsil meta tkellem fuq l-arranġamenti kontrattwali li nwedu ġifiri il-flus lil dawk l-istati membri li jistgħu jieħdu impenn għal mod ta' kif wieħed jista' jimxi lura mhux il qoddim ta' għandu x'jaqsam ħarsien soċjali. Importanti illi eh, aħna ndunaw li vera għandna daw is-six packs u two packs iżda l-Ewropa bħala Ewropa soċjali ma nix qegħdin nitkellmu fuqha. L-Ewropa tal-bnedmin, l-Ewropa tal-ċittadini, l-Ewropa li tista' tippermettilna li noħorġu eh, minn din il-kriżi b'bażliet demokratiċi. Grazzi ħafna sanna Sur Klejs. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk naħseb nista' not sew, naħseb li dan kien il-25 summit dwar kriżi ekonomika u monetarja, però xorta waħda aħna madni xedin naraw illi sar dibattitu kif suppost dwar l-idea ta' solidarjetà u l-ħarsin ta' solidarjetà. Kulħadd jgħat jitkellem fuq solidarjetà bħal xi ħaġa sensittiva, però ħadd ma jindirizza b'mod dirett dan is-suġġett. U hekk kif qal eh, u kif għal fil-fatt fil-Parlament fjamming, eh, naħseb il intom tafru x'kienet il-problema fil-Belġju, issa grazzi għall-Unjoni Ewropea din naraw illi għandna Belġu iktar Ewropizzat, iktar Ewropew tipo, u Għal din raġuni aħna qisna qegħdin nitrasferixxu s-seta ta' kif qed isir fil-Belġju. Iżda s-solidarjetà sa fejn għandha tasal fejn għandha tieqaf. Kwistjoni oħra hija illi leġittimità demokratika tal-miżuri li kienu mħabbra u hekk huma importanti ħafna wkoll aħna din naraw illi hija xi ħaġa pjuttost rivoluzzjonarja nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Però xi ngħidu dwar il-parlamenti nazzjonali li qed jaħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew aħna rajna illi kien hemm linji ta' deskrizzjoni, pero dan ma jiprovdilnix lebda tweġiba konkreta. X'tib ta' ġejjini aħna jista' jkollna meta l-Unjoni Ewropea jista' jkollha politika fiskali, polit politika ekonomika u ċerta eh, waħda mhux qed taħdem tajjeb. Il-mod ta' kif l-Unjoni Bankarja taħdem hija xi ħaġa li fil-fatt daw il-banek irridu jieħdu ħsieb minħabba li jista' jisu din is-sistema għandha tipprovdi l-fondi għas-sistema stess, issa x'ngħidulhom lill-ċittadini li huma huma fil-fatt li ħajħallsu għal għal dawn l-ispejjeż. Kif tista' entitati dawn il-garanziji jiena naf li issa għandna din il-blueprint jista ma ħsibx ħatejna wisq. Isur Barroso, Iva fl-ewwel stqarrija tiegħi naħseb kon pjuttost eh, oġġettiv jien u ġust fil-analiżi tal-Kunsill Ewropew. Ir-realtà hija li kien possibbli illi aħna nieħdu deċiżjoni importanti u veru illi il-Ministri tal-Finanzi ħadu ftej il-naxilom jirqu ftej. Mwen naħseb illi il-fat li kienu ħajkun hemm Kunsill Ewropew summit il-ġurnata ta' wara, en il-Ministri tal-Finanzi sabiex jħidu din deċiżjoni tant importanti, però huwa importanti illi dan l-SSM kien l-ewwel pass dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni U naħseb illi dan kien wieħed mill-iktar xogħlijiet importanti li aħna kellna nagħmlu, konninna niddiskutuh dan il-punt u fil-fatt il-Kummissjoni resqet il-proposta f'Settembru. Iżda aħna konna provajna anka qabel nresqu proposti simili, jekk tiftakru sew aħna jiena personalment fil-fatt kont iddiskutejt il-possibilità il possibilità Ma l istati membri li konna dan il-mekanizmu. Dak iż-żmien ma kienniċ intlaqat din il-proposta, u mbagħad aħna Fil-fatt, fl-aħħar, issa b'grazzi għall-IBA għall awtorità Bankarja Ewropea nixxilna jkollna dan il mekanizmu fidejna. Però u interessanti li naraw li dak li ma kienx possibbli fis-sena 2008-2009 sar possibbli issa fis-sena 2012. U għappropju f'dan l-ispirtu li ngħidilkom li għandna ċertu alternattivi għadhom miftuħa għalina, għadhom għad dispozizjoni tagħna, aħna kellna diskussjoni wkoll mal-Kunsill Ewropew, kanna diskussjoni miftuħa ħafna u aħna nafu li issa l-Kummissjoni tixtieq li timxi il qudiem fil-fatt ir-rapport u kol juri li għanna livell iktar ta' ambizjoni mill-konklużjonijiet li aħna din naraw għawek, pero aħna rridu rifmu xi ħaġa oħra, aħna din palissa nieħdu ħsieb kwistjonijiet kritiċi illi għandhom x'jaqsmu mas-sovranità tal-Istati Membri. Jekk għandna din nitkellmu dwar il-koordinazzjoni ex ante tal-budgets, naħseb illi aħna rridu nifmu li din tista' tkun xi ħaġa ta' sfida l-Istati Membri u din ukoll tqajjem kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu responsabilità demokratika ma' demokrazija tal-istituzzjoni tagħna il-Kummissjoni dejjem provat taqqat demokraziji nazzjonali ma' demokrazija fuq livell Ewropew. U l-bażi tad-demokrazija Ewropea intom intom, intom il-Parlament Ewropew li intom eletti direttament mill-ċittadini u kif għal Guerrero Salom intom għandkom is-sovranità Ewropea. Iżda Fl-istessin, jekk intom tħarsu lej il-budgets nazzjonali u tippruvaw tmissom huwa naturali il naturalment il-membri parlamentari tal-istati membri tagħna jixtiequ jipparteċipaw f'dan id-dibattitu. Jiena naturalment nixtieq illi infakkarkom ukoll f'diskussjonijiet oħrajn li kelli fil-marġni tal-Konsill Ewropew kien hemm xi Prim Ministri li qalu li xi ftit mill-idejat huma interessanti ħafna però tina ftit ċans għalli nirflettu daqsxejn dwaru. Minħabba li issa għanna din eh, dan l-ispirtu li għattin nittiskutu fuq eh, kwestjoniet importanti ħafna għalek għanna bżon ta' dibattitu Ewropew propju għal dan il-lan u forsi intom tiftakru li aħna konna tkellimna fuq l-elezzjoniet Ewropej u tkellimna dwarhom fuq bħala moment importanti ħafna sabiex aħna jkollna dibattitu tajjeb fuq livell Ewropew minħabba l-realtà hija illi l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kienu għat ikunu jisom elezzjonijiet differenti. E, ġabra ta' elezzjoni differenti nazzjonali, però naħseb li għal darba jkun tajjeb li aħna jkollna dibattitu ta' veru ħalli dawk il-setat pro-Ewropej jispjegaw mhux biss fil-Parlament Ewropew iżda fil-konstituenti tagħhom fil-stati membri x'inhuma il-problemi x'qed niddiskutu minħabba li aħna hawnhekk għedin nitkellmu fuq kwistjonijiet importanti ħafna. Iva vera illi minn perspettiva Ewropea din kienet xi ħaġa pożittiva dak li għamilna f'dak li għandu xaqsam l-laqda bankarja. U anka dak li tamaw li ħajkun l-adozzjoni Eh, mill-iktar fiż dwar il-mekkanizmu soċjali, il-fatt li aħna nixtiequ nikkoordinaw aħjar il-politika soċjali dawn kienu kol affarijiet tajbin, iżda l-affarijiet l-oħrajn li jinsabu fil-blueprint ma kienux għadhom lessi li jkunu adottati f'dan il-Kunsill Ewropew. Naħseb illi Issa huwa għatajja li naraw x'inhija l-opportunità li għandna bħalissa fidejna. Għandna l-opportunità li nnedu dan id dibattutu nkomplu nidħlu fid-dettall u naħseb li importanti li aħna nindunaw li għadna ma ħriġniex mill-kriżi ekonomika, ikun zbal kbir li jekk aħna naħsbu li ħriġna minn din il-kriżi. il krizi il kriżi Però naħseb li anka f'dak li għandu xaqsam it-tmexxija tal-EMU aħna xorta waħda tfadlinna ħafna xol x'namlu. Ir-raġuni għalfejn is-sitwazzjoni issa jaħjar minn xi ftit żmien ilu mhux minħabba sitwazzjoni waħda jew tnejn, iżda minħabba il rispons komprensiv fil-lenata. Il-riforma il reforma il riforma illi bħalissa tkun introdotta tissir f'ċertu stati membri deficit jgħat jonqos ftit u l-fatt illi aħna eh, bilna fuq l-assistem u issa din dan l-istrument dal-waqt ħajbda jintuża din kienet aħbar tajba ħafna anka l-investituri u xi ħaġa li m'għandniex ninsew aħna fil-fatt irnexxielna illi nevitaw default fil-Greċja minħabba li ħafna mill-analisti diġà kienu għedin basru illi il-Greċja kienet se toħroġ mid zona euro is-sena li għaddit u issa wasalna fl-aħħar fit-tmiem din is-sena. Ġifiri, jina nasib li ta' mux simpliċement avvenament u din hija raġuni għalfejn aħna fl-imkien mal-aħbar li sar mal-Bank Ċentrali Ewropew, dawn kienu kollha sinjali li jistgħu fil-fatt jibdlu rrida politika tagħna ta' sħarsien tal-laqda monetarja u ekonomika sabiex nisaħħuha iktar ukoll. Jiena naħseb li il-fiduċja mill-ewwel tista' titlifa iżda ddum ħafna sabiex terġa' tirkupra fiduċja tan-nies. Jina naħseb illi uh, minn dil perspettiva huwa tajjeb li aħna għandna ħafna alternattivi u dispozizjoni tagħna u nittama illi rispons ambizzjuż tal-Kummissjoni jintlaħaq ġifir li konna hemm aktar iktar b'saħħitha l-Unjoni Ewropea aktar b'saħħita. Sir Van Rompuy kieġbok. Monsieur President, chers kolleg, euh, je pab. Grazie tassa, President, Signori. Ma tantx għandi aktar xinżid ma dak illi għadu kemm jgħid il-President tal-Kummissjoni, iżda għandi xi kummenti. Sa minn Ġunju, meta aħna ressaqna l-ewwel rapport tagħna fuq il-mejda, aħna inna nitkellmu dwar dawn l-erba punti ewlenin, l-erba passi li rridu nieħdu. L-Unjoni Bankarja, l-Unjoni Budgetarja, l-Unjoni Ekonomika Monetarja, Unjoni Politika Inna naħdmu dwar dawn minn ġunju qatt ma staqsejna l-Kunsill Ewropew sabiex japprova il rapporti konsekutivi u nkella l-blueprint tal-Kummissjoni. Aħna poġġejna din il-perspettiva fuq medda twila ta' żmien għan negozjati u f'approċċ pass wara pass li rifletti l-approċċ gradwali li semmejt aħna għal kull pass li ħadna ressaqna miżuri illi ser jgħinu fir-riforma u l-kol qed jiġbdu l-istess ħabel. Jina naħseb illi dan huwa importanti aħna qed naxirridu fuq medda twila ta' żmien u f'kull kapitolu partikolari kważi f'kull kunsill f'kull laqa tal-Kunsill Ewropew aħna nippruvaw nagħmlu progress mhux se intenni dak li ntqal dwar l-Unjoni Bankarja Naħseb illi ksibna zvolta madana kollu. U dan għamilnieħ bissem ta' 27 stat membru, kull membru tal-Kunsill Ewropew jinkludi lil dawk li jgħidu le ma rridux neħdu sem, ma rridux nkunu voluti fl-Unjoni Bankarja u l mekanizmu ta' supervizjoni iżda aħna ser nagħtu opinjoni pożittiva Sur dol dan jinkludi l renju Unit. Ir-Renju Unit ikkoopera sabiex aħna ikonna ftehim tas-27. Xtaqt namlu dan il-punt. Issa dwar l-Unjoni Bankarja, it-tieni punt. Aħna ħadna din id-deċiżjoni ta' prinċipju sabiex naħdmu fuq ir-reżoluzzjoni tal-kriżi aħna appellajna, tlabna l kummissjoni biex fil-ħin propizju toħroġ bi proposta. Issa għandna data qudiemna u qed naħdmu bl-istess mod kif għamilna bil-mekkaniżmu ta' supervizjoni. Aħna nieħdu deċiżjoni imbagħad naħdmu għabbażi ta' din id-deċiżjoni hekk qed nagħmlu hawnhekk. Nixtieq Nfaħħar il-ħidma tal-Ministri tal-Finanzi iżda Taħsbux li jekk il-Kunsill Ewropew jgħid li aħna rridu deċiżjoni sal-ħar ta' sena ser insibuha din id-deċiżjoni, aħna ħadna deċiżjoni f'Ottubru. Sabiex il-membri mhux fiż-żona euro jingħataw trattament ugwali. Aħna edna li konna lesti li nibdlu il-regoli tal-vot fl-IBA l-Awtorità Bankarja Ewropea biex niżguraw li ħadd ma jkun imwarrab u biex is-swieq finanzjarji jibqaw su uniku. Minar din id-deċizjoni ma stajna nsibu lebda ftejim, iżda jiena nixtieq nilqa id-deċizjoni tal-Ministri tal-Ekofin. Dwar l-Unjoni Baġetarja jiena nittama li l-Parlament jaqbel dwar it-tupek dan huwa pass importanti tal-Unjoni Budgetarja. Wara li naraw dak li ksibna bil-six pack, bil-compact, it-tupek ikun element importanti f'din l-unjoni budgetarja u din mhix ħaġa arbitrarja aħna diskrivejna l-kapitoli u provajna navanzaw dwar l-Unjoni Ekonomika Monetarja nas semestru Ewropew għandna rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż, rakkomandazzjonijiet speċifiċi nistgħu nifformulawhom dawn iżda maħniex żguri illi il-pajjiżi ser iseguhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet anke jekk huma rakkomandazzjonijiet imsejsa tajjeb. Issa fl-istess waqt għandna il-mekkanizmu, mekkanizmi ta' bilanċar makroekonomiċi u hemmhekk għandna għodda fil-six pack li għandha tindirizza dan. Jider forsi li issa tartu iżda il-pajjiżi kollha iridu jagħmlu riforma sabiex javanzaw u jsaħħu l kompetitività tagħhom. Dan għandu jsir fil-ħin propizju. Aħna rdu nġeluhom jimpenjaw ruhom għandna strumenti li ser jaħdmu għal dan il-an jħarsu l-kompetenzi nazzjonali u fl-istess waqt il-kontrat li ġenegozjat ma' l-Kunsill u l-Kummissjoni Dawn il-kontratti jistaw jiġu użati bħala għodda sabiex jagħmlu pressjoni lil pajjiżi sabiex dawn ikollhom konverġenza tal-politika ekonomika tagħhom. Issa dawn il-kontratti mhumiex biss dwar id-disciplina, imma lan tagħhom huwa wkoll illi iżidu l-impjiegi u tkabbir u l-kompetittività ovvjament ukoll. Dawn il-kontratti għandhom aktar minn aspett wieħed. Ma jikkastigawx, ma jissanzjonawx. Imma għandhom aspett pożittiv u din il-ħaġa rridu nżommu qudiem għajnejna meta aħna nitrattaw il-kunċett ta' dawn il-ftejimiet. Dawn iħarsu l-kompetenzi nazzjonali jinvolvi aktar l persuni u jgħin sabiex ikun hemm konverġenza tal-istrateġija Ewropej hekk kif stabiliti fil-strategija 2020 dwar il-kontroll demokratiku nistaw nibdew billi naraw il-kontroll skont il-mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni. U bħala Kunsell Ewropew aħna mhux ser nibdew nindaħlu fil-mod ta' kif il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jirranġaw u jorganizzaw l-affarijiet tagħhom dakwa fidejkom. Aħna mhux ser noqogħdu nagħtukom direttivi, Hemm bżonn li jkun hemm kontrolli m'għandhom jiġu deċiżi fuq l-aħjar livell. Dan il-Kunsill Ewropew ħa pass ieħor fid-direzzjoni it-tajba. Fit-tfassil ta' pjan fuq medda twila ta' żmien ukoll. Ovvjament aħna iffukajna aktar fuq il-medda qasira ta' żmien dwar dak li nistgħu lestu intemmu fis-sitxur illi ġejjin fejn irridu nirfinaw ir-riformi illi għandna nwettqu mhux se jridumu sitxur imma sittin sena jekk hemm bżonn. Jekk aħna naqblu dwar il-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni dan mhuwiex għal sitt xhur, lanqas l-Unjoni Bankarja jew xi ħaġa simili mhix għal sitt xhur. Is-Sur Verhofstadt jgħid illi disa xhur huwa perjodu importanti ħafna Eh, jista' kollok tarbija f'disa' xhur. Iżda sitt xhur huma inqas minn disa' xhur. U għalhekk qegħdin ukoll immorru lilin mir-regoli tan-natura. Kif qal il-President tal-Kummissjoni dak li tles ilu ma kienx fattibli, illum sar fattibli. U hawnhekk mhux biss qed nirreferi għal kwistjonijiet ta' sovranità imma wkoll kwistjonijiet ta' solidarjetà. Iva, dan irridu ngħiduh. Dawn huma oqsma tassew sensittivi u għalhekk irridu dan l-approċċ pass wara pass u kol inżommu id-direzzjoni ġenerali. Aħna irridu niżguraw li kunem pressjoni mill-istituzzjonijiet irridu niżguraw illi naraw xinu ma l-forzi tas-suq ukoll u għalhekk irdu nżommu pressjoni fuq l istituzzjoni dwar x'għandu jsir. Jiena m'għandix dubju illi aħna ser niksbuhom dawn l-affarijiet. Għandna bżonn ta' passi ċkejkna biex dan isir, imma d-direzzjoni ġenerali rridu nżommuha quddiem għajnejna. Nirringrazzja l-membru li qabbilni ma' Anġlu u minnu eh, il-miliet issa wara l-bib u allura Iva, napprezza l-immaġinazzjoni tiegħek jekk qed takkużani li jiena Anġlu. Jiena l rrid inkun Anġlu lanqas bestja għaliex it-tnejn jistgħu jagħmlu l-istess affarijiet xi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea qed isofru flimkien maċ-ċittadini tagħhom kien hemm amministrazzjoni ħażina għal bosta snin jiena nippruvaw ngħinu permess tal mekkaniżmu ta' solidarjetà iżda aħna konxi mis sitwazzjoni Nafu li fadlinna x'naqtfu. Kenna ġimgħa tajba għal Ewropa, imma kif qedtilkom fadlinna ħafna x'naqtfu sakemm niksbu lan li rridu niksbu nixtieqilkom il it tajjeb u is-sena tajba.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 li huma affarijiet li wieħed jieħu aktar gost minnhom milli wieħed li jattendi eh, summit Ewropew. Issa nagħti kelma l-Sur Klejza l-minuta. Grazzi, Sur President. Mela fuq dan in-nuqqas demokratiku is-Sinjuri eh, Barroso Van Rompuy iddeċidew li jħorġu b'dawn il-kliem vagi, sur Barroso tirriferi għal Parlament Ewropew, dan huwa mod faċli kif nippruvaw eh, jipprova jieħu ċertu appoġġ tal-Parlament Ewropew għall idea tiegħu. Iżda jekk aħna nixtiequ niksbu aktar appoġġ għal l-opinjoni pubblika mill-Istati Membri dinja ħaġa, iżda jekk aħna rridu nirtiraw ruħna mid-dinja reali, dan bażikament ħankomplu mixin fid-direzzjoni li mixin fih. Issa. Is-sur Lerik Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naqbel ma dak li qal is-Sur Barroso meta qal li aħna ma ħriġniex mill-kriżi. Iżda, Sur President, inti li l-affarijiet qed jirranġaw. Huwa diffiċli ngħidu l-affarijiet qegħdin jittiebu għal popolazzjonijiet għax qegħdin ibatu n-nies inti semmejt is-sitwazzjoni fil-Greċja, Portugal, Ispanja, eh, Is-sitwazzjoni hawnhekk qed issir diffiċi ħafna ċittadini. U jina fil-fat sorpris li jintom inti mittix qed issemmi dawn il-punti u ma trix twieġeb il-mistoqsijiet fuq il-missjoni tal-ICB u li imbidlu din il-mission statement. Jena mħasseb dwar il-biljuni ta' flus li intilfu mill-Unjoni Ewropea kif ukoll il-fondi li jistgħu jintużaw sabiex eh, jkatru it kabir permezz tal-użu ta' ċertu fondi sabiex inkunu nistgħu nappoġġaw il-banek u mhux l-stati membri sabiex nkatru it kabir u s-servizzi soċjali u s-servizzi pubbliċi eh, dawn huma affarijiet li jiena ma saqsejtu ma rispondejx u meta titkellem dwar id-dimensjoni ekonomika u monetarja jiena kieku nippreferi nitkellem dwar id-dimensjoni soċjali u l-pazz soċjali. Grazzi ħafna, issa Sur Helmer, grazzi Sur President, nixtieq nirringrazzja l-Sur Barroso u Sur Van Rompuy għat twiġibiet li taw. Jina għasab li t-tweġibiet taħħom juru b'mod aktar faċli u aktar ċar mill-nistamel jina li forsi għandhom tweġibiet ma għandhomx risposti. Sur Barroso huwa gburi tal-fatt li aħna appoġġajna l-euro. Sur Barroso, kienet tkun ħaġa ħjar li tappoġġaw iċ-ċittadini qegħdin ibatu minħabba l-euro. Inti qed titlob għal aktar demokrazija fuq livell Ewropew. Isek mhux qed tifhem li d-demokrazija titlob demos Iġifiri, opinjoni pubblika komuni li ma teżistix fl-Ewropa. Jekk inti trid Ewropa demokratika, din tista' tinkiseb biss permezz ta' Ewropa ta' nazzjonijiet demokratiċi. Ġifiri, demokrazija fuq il-livell Ewropew hija farsa li ma tistax tinkiseb. Aħna smajna talbiet għal aktar integrazzjoni fiskal u ekonomika. Iżda feħdan zona ta' munita waħda intom abbandonajtu il-levers ekonomiċi tal-politika monetarja separata. Għalek, pratikament, is issa għaw aktar bżon ta' politika fiskali separata jek trid tikseb koordinazzjoni fiż-żona. Aħna rajna firxa sħiħa ta' inizjattivi bħalma qed qabel li l daħda minnhom ma jidru li jaħt aħna ridna nerġgħu nkatru l-fiduċja, ridna tkabbir, ridna l-impjiegi, ma rnexxilna niksbu xejn minn da kollu. Sur Van inti jett xi ħaġa interessanti ħafna naqbel magħha, Sur Van għal qal li l-Ewropa ħadd sopravvivi biss jekk hija kompetittiva. Mela, xe tintamlu biex tagħmluha kompetittiva? hemm pis eċċessiv ta' regolamentazzjoni li rridu neħelsu minnhom jekk tridu l-Ewropa ssir kompetittiva, rridu ta' xi aktar baxxi, rridu nabbandunaw din il-politika assurda ta' enerġija favur l-ambjent li qed tagħti lill-Ewropa li żjed enerġija li tiswa l-flus fid-dinja aħna qatt ma nkunu nikkompeti fuq dan prezzijiet. Sur, sinjuri, intom mixin il-qoddim eh, blajda Eh, enerġija ma fadlilkomx, l-Unjoni Ewropea ma fadlilix xtit ranġa aħjar eh, inkunu aktar umani u inraqdwa. Grazzi, Sur President, inti jenet li eh, jiena kontent fuq il-summit, ma tfadla li xkomment fuq dan, ma għandi komment għas Sur Dol jek jinteressaħ li jisma, nishtiq nitolbu li ikun onest, għalix inti tkellimt dwar il-qafas finanzjarju montjanwali un bat tibda round ta' ejan kisru Renjunit. Iva, Renjunit kien kontra, mux biss kien hemm l-Olanda u koll. U anka il-kanċillera eh, Sinjora Merkel ma taqbilx miegħek li jirdu nżidu il-budget b'5%. Għalhekk kien qed tfittex eh, lil min takkuża għalfejn ma kienx bil fuq l-MFF ħares il-familja tiegħek stess. U nixtieq nitlob li Sur Verhofstadt ħares lejn il-familja politika tiegħu fil-politika familja eh, politika tiegħi ukoll hemm wieħed ma ħadd nafuh ma mhux l-unika wieħed. U forsi raġuni għal fejet taj dan u li inti ma, ma tafx id-dinja reali kifini. Għalli xed t-prova t-spiega eh, l-ċittadini li inti għandek bżon iżjed flus, imma rridu jifrankaw il-flus. Signora Harms, Nishtiq nerġa' nitkellem darboħra fuq ir-wol tas-sur Draghi, Draghi, jiena naħseb illi kif fimt għawek isu qed ikollu seta' kbira iżda hawnhekk aħna fil-Ġermanja nistgħu naraw li eżattament minn fejn qed jiġu l-flus u hemm min qed jinkwieta wkoll fil-kontroll demokratiku li dak ta' dak li qed jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb li rwol tas-Sur Draghi għandha tkun il-twissija li twassalna għal fatt li aħna rridna nanalizzaw l-integrazzjoni ekonomika Ewropea tal-moneta tal-moneta tal-euro minħabba illi aħna nafu illi is-sur Draghi u is-sur Trichet naturalment kienu għamlu da kullu li setaw, pero din ħas ħassalva l-euro dan l-isforzi mhux ħajsalvaw l-ewro, jiena naħseb illi ma nistgħux inkunu daqsxejn tard, wisq tard minħabba li jekk mhux ħarna xilna illi fil-Greċja, fl-Ispanja, fl-Italja, anke fl-Irlanda nerġgħu niblu ċertu fiduċja li l-Unjoni Ewropea qiegħda mhux sempliċement titkellem dwar il-prosperità li qiegħda twijat din hija xi ħaġa importanti ħalli bekk aħna naraw li ma neħdux pass lura. Grazzi, Sifra Hofstads sens, M. le Président, quand on parlait de 9 mois, euh, moi en tout cas, je ne vais pas aller aussi loin. Meta tkellimna fuq id-disa xhur, Sur President, jina ma semmejtx il-moment ma konċet insemmi il-moment ta' t-nissil, ma nafx ħajġi disa xi oħra m'għandux xaqsam xejn, m'għandek xaqsam xej inti, ma Iva, fuq l ewel punt. dwar il-kontratti aħna għek għanna problema. Għanna ma narawx li jista' jkun hemm kuntratti differenti minn pajjiż għal ieħor, ma stax tajt dan u titkellem dwar gvernanza ekonomika. Għandek bżonn isib kelma oħra mhux kuntratt għaliex l-Unjoni Ewropea mhix xi speċi ta' eh, kumpanija privata li eh, tfassal kuntratt ma', ma persuna waħda u kuntratt differenti ma' entità oħra. Għanna bżonn ta' strateġija differenti, partikolarment għal dawk iż-żoni li semmejt inti li għandhom implikazzjonijiet għal kulħadd. Issa dwar it-two-pack Il-ġimgħa li għaddiet aħna ppreżentajna proposta oħra l kummissjoni Issa naraw kif jirrispondu għal din il-proposta minn ħatana. Iżda, meta il-Kunsilji torbok biex toħroġ mekkanizmu ta' supervizjoni intom tamluha. Issa l-President talab għal proposta fuq rizoluzzjoni u ħatamlu għaw kol, ovvjament. Dawn huma żewġ affarijiet huma kompatibbli ma' trattati, mekanizmu ta' rizoluzzjoni għal banek kollha. Jekk xaġa ħaġa kompatibbli, jiena naħseb li il-font għall amortizzazzjoni tad dejn għandu jkun kompatibbli ukoll. Mela jiena fl-interventijaj referejt għal Eh, l-approċ ifukat lejn il-konsolidazzjoni fiskali u tkabbir jina nikkonsidra li ħaġa pozitiva li hemm din referenza għal politiċi ekonomiċi sostenibli u inklusivi li jinsabu fil-konklużjonijiet tal-Kunsill. Iżda irrid ngħid li b'din il-bażi irridu niftħu dialogu mal-Kummissjoni Ewropea għaliex fil-dbassir li sar fuq il-konsolidazzjoni fiskali kienem xi żbali għaliex ma dbassrux id-daqs tal-multiplikaturi. Aħna ġi, multiplikaturi e, f'ekonomija fraġli. Aħna l-Komissarju Ren prezentajna e, eh, proponajna dialogu bejn ekonomisti tal-Komissjoni u ta' u minn barra sabiex ikunem ftejim metodoloġiku Aħna nikkonsidraw ħaġa pożittiva l-politika fiskali differenzjata fuq it-tkabbir u aħna naħsbu li dan irid jiġi inkluż, ġifieri l-effetti jista' jkollu fil-istħarriċ annwali ta' tkabbir għall 2013 Jiena qed li ħaġa pożittiva li qed nagħmlu referenza għal pilastru soċjali. Iżda il-Parlament Ewropew u l-grupp tiegħi b'mod partikolari ma jixtiex li jkun hemm referenzi soċjali fl-erba blokki l-oħra, anzi irridu li jkun hemm blokk apposta, ġifieri pilastru soċjali eh, li huwa b'saħħtu obbligatorju daqs l-oħrajn li jikkunsidra pat soċjali Ewropea li diġà hemm referenza lih u li huwa mirat lejn it-kabir u l-impjiegi. Nixtieq ngħid ukoll li palma qal is-sur Van Rompuy ir-relazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew irrid jikorresponda l-Parlament Ewropew. Iżda r-rwol tal-Parlament Ewropew mhuwiex limitat biss għal dan, jiġifieri għal rendiment tal-kontijiet, u mingħajr ma nbidlu xew nikkonsidraw b'mod separat il-parlamenti nazzjonali aħna nixtiequ nitolbu li dak kollu li jirreferi għal gvernanza ekonomika għandha tsir taħt il-kodeċiżjoni. Aħna nkomplu ngħidu li il-mekkaniżmu Ewropew tal-istabilità irrid iwieġeb quddiem il-Parlament Ewropew u aħna xorta waħda għadna nitolbu li trojki fl-aspetti differenti differenti għandhom ukoll e, jippreżentaw ruħom qudiem il-Parlament Ewropew. Sur Barroso tkellem dwar il-livell ta' ambizzjoni, jiena naħseb li huwa tajjeb li ngħidu li l-ikbar ambizzjoni tinsab fil-Parlament Ewropew U mux qed nikdeb jekk ngħid li l-Kummissjoni hija aktar ambizjuża mill-President tal-Kunsill u l-President tal-Kunsill aktar ambizjuż mill-Istati Membri. Għalek rridu noqdu attenti ħafna dwar dan, għaliex jekk aħna ħan noqdu infitxu il-denominatur komuni minimu, fl-aħħar mill-aħħar eh, dan huwa ta' zero. Għalek, għanna bżon eh, <laughs> nużaw ċertu enerġija biex inkomplu naħdmu f'dan l-aspet. U aħna ninsabu viċin tal-miliet u diġant għal kemm il-darba għalek jina nishtiq l nilgura l-izba xewqat li l-kulħat forsi ninsabu il-bot disa xur min jista joħroċ jitwiet jitwilet xi ħaġa tajba għal dawk li huma l-fondi ta' eh, ta' tad-dejn iżda sakemm jasal dan għal dawk li għandhom twemmin nisrani jew katoliku nixtieq infakarkom li anka għalkemm il-Papa għal li għalkemm il-baqra u il-ħmara mhumiex parti eh, mill-presepju mil xorta waħda hemm din, l-istampa eh, li hija simbolu tal-miliet. Grazzi. Monsieur le Président Van Rompuy, vous devez être personnellement félicité. Grazzi, Sur President, President Van Rompuy. Proset lilek tal-li podġejt Il-CSDP fuq il-politika jimna tlet snin sal kena din il-kompetenza li natat l-inna mit-trattat tal-Lisbona l-Unjoni, iżda sfortunatament meta ħna naraw il-konklużjonijiet, ma nixet naraw il-relazzjonijiet tal-CSDP mal-affarijiet barranin u lanqas ma' NATO u lanqas mal-kooperazzjoni ta' struttura permanenti u lanqas maħna t-naraw xaħġa fuq l-Aġenzija ta' Difiża u lanqas il-bżon li jinħarsu lejn teddit komuni. Dan huwa tekst li seta' jinkiteb 15 il-sena ilu u il-Parlament ħaj prezenta it-tibdil eh, għal dan sabiex naġġorna ftit għad-dinja tal-lum. L-aħħar kelmu fuq kwistjonijiet ta' sostanza li il-Kunsill Ewropew ħalla barra tlet snin ta' kriżi permettewna n-nwiġbu waħda mill-mistoqsijiet fuq li jemju. Li huwa l-bank tal-aħħar resort? Min huwa li jsellef l-aħħar resort? U dan huwa l-Bank Ċentrali Ewropew, aħna nilqgħu dan il-punt. Iżda il-Kunsill Ewropew ma minx dawn il-mistoqsijiet li ġejjin huma importanti, min ħajkun dak li ħallas it-taxxa tal-aħħar riżort. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew forsi dak li ħajkunu dawk eh, li ħallsu t-taxxa Ewropej, ma il-Kunsill Ewropew iddeċida li posponi dan. Iżda meta niġu għal qafas finanzjarju għal bżonnijiet tal-Unjoni taż-żona euro, il-kwistjoni tal-kapaċità ta' żona euro tisparixxi mod misterjuż daqskemm eh, deret fl-ewwel net li intafu id-dejn fil-Greċja li nittrattaw il-fond eh, ta' rizoluzzjoni u l-jesen tal-ġejjini imma il-kontratti li prezentajtu l-Stati membri aħna diġa rajna l-lum li ħajkunu dawk il-personi ħalsu taxxa li ħajtu jintalbu li ħalsu kem, meta, min U l-lin minn minn ħalla 16 hemm punt ieħor li huwa iżid diffiċli meta nitkellmu fuq il-koordinazzjoni tal-politika li huma parti minn kompetenza nazzjonali din hija xi ħaġa li kienet jara l-President Barroso. Min ħaj jiddeċiedi fl-aħħar istanza? L-esperjenza f'dan l-aħħar tliet snin taħt il-presidenza ta'kom, tajak, sur president, u ridna kif il-Kunsill Ewropew jista' jaħdem, x'jista' jikseb u x'ma jistax jikseb ovvjament huwa l-unika pumpir li qed jagħmel xogħol u ma meta n-nar mbagħad jintefa' u mbagħad nispiċċaw f'konferenza diplomatika. 27 eh, leġittimità demokratika ma jfissrux eh, demo, eh, leġittimità demokratika waħda. Dak li qed jiġi mpoġġi mit-trattati li jrid jiġi maqbul minn ratifika għanna affarijiet bħal ISM u affarijiet oħra, imma mbagħad kull manna u ma stqarrijiet eh, li mbagħad jintesew mill-ewwel. Palma kien il-kas meta enfasizzajna il-kompetitività u it-kabir fil-konklużjonijiet fil konklużjonijiet tal kunsil ta' qabel. Ma dam ma narawx fl-agenda tal-2020 naqas il-patta t-kabir fej kienem il-weda ta' ċertu ammont 140 biljun, il-Komissjoni għas kella bizzed biex tħallas għall-2012. Iġviri, xinu ma' s setat reali ta' dawn l-allat jekk kumbat in-nies għawek eh, fid-dinja et jinjorawom? Jekk il-Konsil Ewropew ovvjament jagħmel sew li jressaq ċertu mistoqsijiet dwar il-leġitimità demokratika tal-Parlament, imma aħjar ħares lejn qed jagħmlu mhuwiex l-istat demokratiku li tiġi prezentat mill-medja, mhuwiex il-super leġislatur li jipprova jkun laqas. Mhijiex xi forma ta' G27. Wasal iż-żmien li huma isibu ir-rol tagħhom fl-istrutturi istituzzjonali. Liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlichen Dank für Eżis kollegi, ringrazzjakom ta' debattitu Nix ringrazzjakom il-kol tal-li kontribuċċejtu, sur Ferhofstand eh, u l-oħrajn kieġobkom. Ismawni daqxin nix ringrazzjakom il-kol tal-kontribuzzjoni ta'kom dinja l-aħħar konferenza tal-presidenti għal-matul din is-sena. Minkejja li hija waħda miftuħa, aħna xorta waħda nixtieq ngħidulkom li l-konferenza li jmiss ħatkun flaxxa ta' jannar. U sa dak it-tant jiena nawguralkom miljuni ta' anġli li mismewit jinżlu jiberkukom eh, u jkolkom milit sabieħ, ħini u sena ġdida mimlija saħħa. U nittama li fis-sena d-dieħla il-paċi illi aħna irnexxilna niksbu fl unjon Ewropea fl-Ewropa grazzi għall-Unjoni Ewropea aħna nkunu nistgħu naqsmuha mal-bqija tad-dinja mal ġurien tagħna u f'dan is-sens jiena nawguralkom ħafna xewqa sbieħ u nara qdir nlaqa' grazzi.